ħat ra il-tabella li għandkom, ħadulkom il-ritratti, irnexxilkom tiksbu l-għantu dux tinkwitaw. Mela, wara il-sur, wara smieħ, il-sur Corvin Mikke u skont il-regola 166 fuq il-regoli ta' proċedura, id-deċidejt li eh, impoġi pina fuq u għal-kommenti inaċċettabli fuq il-migranti afrikani waqt il-sessjoni plenarja sa' 7 ta' ġunju. din il-pena ħat tkun li ma jħux il-lotja ta' kull-jum eh, li ma jkollux l-intitolamenti u li joħodha din għal periodu ta' 10 ta' ġurnata u minn barra da sospensjoni minn parteċipazzjoni tal-attivitajiet kollha tal-Parlament u l-entitajiet kollha tiegħu għal perjodu ħames tiem konsekutivi fejn jiltaqa' il-Parlament jew inkella il-Kumitat jew delegazzjonijiet mill-12 ta' Settembru. Id-deċiżjoni ġiet innotifikata l sur Corvin Mike il bira u dalodu smajt li wkoll reġa' jagħmel stqarrija qudiem il-Kamra fejn jagħmel eh, stqarrijiet oħra jiena ħanarahom. Eh, jekk huma kif għaluli li pratikament huwa kummenti razzisti u ħajerġa ikollu pini simili. Wir kommen jetzt zu den Abstimmungen. Mela, jena du sal-votazzjonijiet. l ewwel edin votaw fuq is-sitwazzjoni ta' persuni li għandhom l-albinizmu fl-Afrika u f'dan il-kuntest fil-fatt eh, li l-kollega għamel dawn il-kummenti. Mela, il-situazzjoni tal